fondazzjoni ta' Ewropa imsejsa fuq il-valuri ankrata f'istituzzjonijiet demokratiċi effikaċi u li tippromuovi ekonomija prospera f'soċjetà ta' ġustizzja u ta' koeżjoni. Nixtieq ngħid sa mill-bidu illi b'dan il-suġġett topiku m'hemmx eh, il-KHDI u laqqas karti blu. Mela nistgħu nibdew l-ewwel kelliema mill-Alde Sofija Veld, grazzi ċe, kollegi. Hemm riħ ta' bidla mal-Unjoni Ewropea l-2016 u 17 jinżlu fil kolba tal-istorja bħala snin ta' problemi u ġdid li ma kienx bla preċedent. Hemm il-Brexit u qed naraw is-sinjal ta' rebbija Ewropea għadu mhux is-sajf imma wara problemi li kellna hemm ziffa ta' aspettativa. Meta l-President min meta l-President Macron ma ħassux jeċita ruħu meta meta beda bil-mixja tiegħu f'Pariġi biex jieħu tmexxija f'idejh. Valuri u maċċavetta għal rifondazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Kampanji eh, eh, elettorali jatmu biex bis fuq affarijiet materjali bħal sigurtà soċjali biex insemmu wieħed imma fuq valuri bħal kultura u identità. L-ordni tad-dinja eh, qed jinbidel pass veloċi ħafna. Partit partiti nazzjonali ħadu eh, sem u issa qed jitlu f'passat immaġinarju u aħna ma naċċettawx dan imma tweġiba għal mistoqsijiet ċari fuq identità u valuri ma kienux biżejt l-Unjoni Ewropea unjoni politika ħafna, imma ħafna politika anti lura milli jispjegaw dan il-votanti tagħhom jippreferu jippreżentaw l-Unjoni Ewropea bħala entità teknika, bħala benefiċċji ekonomiċi. Jekk in-nies jinkwetaw fuq eh, eh, eh, fuq il-ħajja tagħhom kif qed jgħixuha, li naqsu l-amministrazzjoni, per eżempju, mux se jwaqfu l-bizat tagħhom. Jekk mu mizguri mill-valuri maqsuma bejnietna, mhux se jkollu, mux se jisibu fiduċja fil-ftejimiet kummerċjali. Allura m'għandniex nħallu l-identità tagħna fidej nies partiti nazzjonalisti. Mhux faċli li aħna niddefendu l-valuri tagħna. Aħna ma identifikajniex il-valuri tagħna fit-temps sabiħ biss imma anka fil żmien ikraħ irridu niddefenduhom. L-Unjoni Ewropea mhix eh, powerhouse biss ekonomika imma hija morali fid-dinja. Aħna nkunu konxi mill-valuri valuri kollha li għaddew mad-dinja kollha biex in-nies jgħixu f'soċjetà eh, demokratika ġusta fl-Ewropa tant li oħrajn jaraw il-valuri tagħna bħala teddida, xi ħaġa li jridu jkissru. Eh, partiti politiċi part, eh, populisti jiżiraw sessizmu u, u eh, jitkellmu favur u kontra il-popolarizmu u jitkellmu fuq poplu wieħed u vuċi waħda biss l-aħħar elezzjonijiet u rew illi dan mhux minnu. L-Ewropej mhux se jaċċettaw li jkun hemm karikatura waħda jekk iridu nsaħħu l-Ewropa allura għandna nagħmlu l-oppost u nħadnu integrazzjoni Ewropea diversità, egwaljanza u pluralizmu. U f'dan l isfond jien naħseb illi Is-sur Weber kiteb il-ġimgħa l-oħra li l-identità tal-Ewropa hija fuq kollox nisranija. Kull min ma jaċċettax dan qal ma jkunx qiegħed eh, jirrifletti r-realtà. Aħna nemnu fil-diversità minkejja dak li temmen u min inti demokrazija u u għanna konkludi President, mu daw ideali biss, imma huma parti essenzjali fil-ħidma tal-Ewropa. Ġustizza soċjali hija <coughs> assolutament importanti, rispettata għad drittijiet fundamentali importanti u kollu l-istat ta' dritt u assolutament essenzjali għas-suq intern u għal-fiduċja nassiguraw li kunem valuri li huma ċavetta għal Unjoni Ewropea iktar b'saħħit għalhekk il-valuri għandhom ikunu fuq qudiem. Grazzi ħafna. Vielen Dank. Grazzi ħafna. Issa fissem il-Kunsill il-Ministru Dalli. Grazzi, Sur President, Kummissarju, jiena nixtieq nirringrazzjak għall-opportunità li nintervjeni lum fuq dan id-dibattitu topiku fuq waqtu Dan huwa żmien ta' riflessjoni għalina lkoll fuq il-futur tal-Ewropa. Jiena kuntenta li qiegħda hawnhekk illum sabiex nisma l-opinjonijiet tagħkom. It-titlu ta' dan id-dibattitu juri l-istampa ta' Unjoni Ewropea li tappella għalina lkoll. Unjoni fejn il-valuri tagħna qegħdin fil-qalba. Unjoni b'istituzzjonijiet effettivi u demokratiċi, unjoni fejn aħna għanna lan ġenwin illi intejbu l-ħajja u l-prosperità ta' ċittadini tagħna, mhux biss għal ftit b'xortijhom, iżda għal daw kollha fis-soċjetajiet tagħna. Din id-deskrizzjoni mhux il-bot ħafna mill-Unjoni Ewropea li għandna llum u ċertament hija skont l-ambizzjonijiet ċari tal-Unjoni Ewropea, però sa ftit ilu biss l-isforzi tal-Unjoni Ewropea f'dan dan il-qasam kien ignorati jew għax l-Unjoni Ewropea konna qed narawha bħala qed tagħmel ftit wis, jew inkella konna qed naraw li qed tindaħal iż-żejjed. Però fix-xhur riċenti jidher li kien hemm bidla fil-perċezzjoni tal-Unjoni Ewropea aktar milli nikkonsidraw li l-Unjoni Ewropea bħala is-sors tal-problemi tagħna, l-Unjoni qed narawha bħala parti mis-soluzzjoni qed naraw sinjali pożittivi ta' fiduċja ġdida u aktar appoġġ fl-Unjoni Ewropea. Dan jista' jkun għaliex id-dinja ta' madwarna qed tinbidel u l-għażliet alternattivi għall-Unjoni Ewropea qegħdin jitilfu mhux qed jibqgħu attrajenti, forsi qed nindunaw il-retorika tal-populisti qed tissimplifika żejjed, kwistjonijiet komplessi żejjed, qed tibda turi l-limitazzjonijiet tagħha Forsi qed nindunaw illi li naħdmu flimkien fuq sfidi globali bħal kummerċ, il-klima, it-terrorizmu huwa aħjar milli nindirizzaw dan kollu b'mod individwali. L-aktar importanti hu li aktar ma nħossu li l-valuri tagħna jiġu attakkati, aktar ikollna rrieda illi inżommu magħhom. Dan għandu imexxi il-prospetti tagħna u jagħtina il-, -il il-forza sabiex naħdmu għall nijiet tagħna viżjoni komuni tal-futur tal-Unjoni Ewropea biss aħna nistgħu naslu għal dan l-anijiet komuni. Jekk neżaminaw xi triq futura għandna nieħdu hawnhekk l-Unjoni Ewropea ma tistax timponi il-viżjoni tagħha fuq iċ-ċittadini, ma tistax ikolla revoluzzjonijiet mingħajr l-appoġġ taċ ċittadini, l-Unjoni Ewropea trid tinvolvi ċittadini f'dan id-dibattitu jridu jħossu li qed jinstemew illi l-opinjonijiet tagħhom jgħoddu. Għalhekk il-Kunsill jilqa il-white paper tal-Kommissjoni bħala sforz sabiex ikun hemm riflessjoni onesta u ikun hemm dibattitu wiesa' jiena wkoll nisħaq mal-Parlament Ewropew anzi nirringrazzja l-Parlament Ewropew l isforzi kostanti sabiex jiżgura li l-opinjonijiet ta' ċittadini jiġu protetti u nisemewhom. Jiena nifhem li flimkien mal-Kummissjoni ser tagħmlu serja ta' dibattiti dwar il-futur tal-Ewropa madwar l-Istati membri. Il-Kunsill bħalma tafu hawnhekk il-mexxejja bdew eżerċizzju ta' riflessjoni onesta wara li beda l-Brexit. Kien hemm laqa fi Bratislava f'Settembru li għadda laqa informali fejn il-mexxejja għamlu roadmap konkreta, miżuri speċifiċi sabiex jindirizzaw l-iktar tħassib urġenti għaċ-ċittadini kien hemm kwistjonijiet relatati mal-immigrazzjoni, terrorizmu u l-insigurtajiet ekonomiċi u soċjali. Hekk kif id-dinja qed eh, għaddejja l qudiem il- 60 anniversarju ta' Trattat ta' Ruma kienu kol kienet opportunità sabiex nirriflettu fuq il-futur. Irridu nibqgħu mal-lanijiet prinċipali tagħna fil-10 snin li ġejjin. Il-Kunsill Ibbaza xogħol tiegħu fuq dawn il-prioritajiet tiegħu. Irrid ikun hemm riżultati tanġibbli fuq dawn il-wediet. Fejn jidħol il-proċess tal-white paper, il-proċess qed jieħu n-noza tal- eh, papers ta' segwitu tal-Kummissjoni u jrid jiżgura li jkun hemm kontribut ta' valur għad-diskussjonijiet. Per eżempju, il-white paper fuq il-globalizzazzjoni tipprovdi perspettiva dibattitu fuq il-kummerċ fuq il-globalizzazzjoni fil-Kunsill Ewropew li jmiss. Nixtieq ngħid xi ħaġa dwar ir-riżultat konkret ta' dan il-proċess illi nirriflettu dwar il-futur tal-Ewropa huwa proċess twil. Hemm bżonn ta' ħin u hemm bżonn ta' fiduċja. U dawn eh, ma nistewx eh, naddu minn ma nistewx nirriskjaw illi nofru riżultati bikrijin u mbagħad ma nħuġ l-aspettativi, il-Kunsill se jibqa jiffoka fuq riżultati konkreti u juri il-valur miżjud tal-Unjoni Ewropea hija hemmhekk f'termini prattiċi f'dan l-ispirtu il-futur tal-Ewropa u d-dibattiti dwaru ser joffru forsa l-Kunsil sabiex iwassal riżultati fuq politiki prinċipali u mhix joffri teorija biss. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, issa fissem il-Kummissjoni Viċi Presidenti Memmas. Grazzi ħafna jina nishtiq nuża tliet minuti sabiex nirrifletti dwar dak illi qalet is-Sinjura Invelt fl-introduzzjoni tagħha għaliex tkellmet dwar il-valuri fundamentali b'mod preċiż hija wkoll maċċettax il- soluzzjonijiet tal-populisti, l-estremisti, xenofobi, però għalfejn ħafna Ewropej xorta huma eh, attratti lejn dawn il-movimenti politiċi. Dawn għandhom appoġġ fl-Unjoni Ewropea, appoġġ b'saħħtu u probabbilment se jibqa' jkollhom dan l-appoġġ b'saħħtu sakemm aħna ma nindirizzaw xi raġunijiet għalfejn iħossuhom miġbud għal dawn il-movimenti. Ħafna miċ-ċittadini huma mħasba għax jibżew li jitilfu il-pożizzjoni tagħhom. Jibżew li t-tfal tagħhom se jkunu f'pożizzjoni qar minn tagħhom. Imbeżza t teddid tal-ġihadisti għax iħossu li hemm nies li qed jeddu l-libertarijiet u l-identità tagħna jaraw żviluppi globali ta' sigurtà fejn ma jħossuhomx li għadhom seta' biżejjed sabiex jiddeventu t tip ta' ħajja tagħhom. Għalhekk jekk irridu nerġgħu għajmu s-sentiment favur il-libertajiet tagħna rridu nagħmlu xi ħaġa dwar dawn il-beżat u nistgħu nagħmlu dan biss jekk nibqgħu fl-imkien bħala Ewropew. Ewropej irridu nerġgħu norbdu l-valuri tagħna u irridu natu approċċ Ewropew għal problemi Ewropej irridu namlu għacċara ċittadini li nistaw namlu dan biss jekk nibqgħu maquda fl-imkien. Dan huwa diffiċli f'mument meta il-politika tal-identità edha fl-Ewropa fejn xi ħaġa barranija hija għadu se toħodlok dak li għandek jekk aħna nuru l-Unjoni Ewropea bħala suq interbiss jew munita komuni dan mhux biżejjed irridu innaqsu l-burokrazija dawn huma strumenti importanti, però għandhom biss sens jekk huma bbażati fuq il-valuri komuni. U ma nitkellmux biżejjed dwar dawn il-valuri. Il-ħaġa interessanti hi li is-Sinjura Indveld attakkat ċertu nies Pod ġust, għax in-nuqqas ta' soluzzjoni u il-moralità dubjuża tal-proposti tagħhom e- edemmek dawn jibdew mill-valuri tagħhom. Aħna rridu nibdew bil-valuri tagħna, valuri li għamlu l-Ewropa kbira, id-demokrazija, l-istat da dritt, rispett l-drittijiet umani, il-kooperazzjoni Ewropea tagħna bbażata fuq dawn irridu nimmodernizzaw tankollu fir-raba rivoluzzjoni industrijali biex nuru nistgħu noħolqu soċjetà fejn id-diversità toħloq iktar ambizzjoni, hemm iktar opportunitajiet għan-nies l-ekonomija terġa' tinħoloq f'din ir-raba industrijali, din hija triq qudiem għall-Ewropa, però dan se jiġri biss jekk dan isir bażi tal-valuri tagħna, din hija l-bażi għal white paper li l-Kummissjoni kitbet il-bażi tal-analiżi kollha illi aħna ktibna u aħna ressaqniju fuq il-bejda bħala punt ta' għad-dibattitu mal-Parlament Ewropew. Iżda wkoll ma' l-istati membri fit-tama illi il-membri tal-Konsil jużaw din il-karta sabiex ikollhom dibattitu fl-istati membri tagħhom ukoll dwar fejn għandha tmur l-Ewropa fil-futur. Ser nispiċċa fuq din in-nota aħna rajna speċi ta' għaw minn ġdid ta' ġenerazzjoni ġdida fl-Ewropa. Rajnija fl-elezzjonijiet ta' Renju Unit, fl-elezzjonijiet ta' Franza, ħafna modi. Narawa fil-protesti tan nisa fl istati Uniti, fl-Ewropa, għalfejn. Għalix issa aħna qed nifmu illi għalkemm il-valuri tagħna huma ċari, huma eterni, u ma jistgħux jitpoġġew f'dubju, però dawn jistgħu jinqerdu U il-fat li aħna skoprejna illi għal-kem il-valuri tagħna huma ċara u maċari u l-valuri tagħna huma il-bażi tal-kooperazzjoni tagħna, issa aħna naraw madwar id-dinja illi dawn il-valuri eh, jistgħu jitkissru li dawn il-valuri irridu nieħdu u jekk irridu li dawn il-valuri jibqgħu irridu nipproteġuhom, irridu nitkellmu favorijom Dak li rajt f'elezzjonijiet riċenti mhux qed nitkellmu dwar xelluk jew lemin, mhux eh, din hija s-soċjetà miftuħa fejn krem hemm spazju għal kulħadd, ħadd ma jibqa' lura jew inkella tibda taħseb li ħuk huwa għaladu tiegħek u l-Ewropa trid tkun soċjetà miftuħa fejn kulħadd jot u ħadd ma jibqa' lura. Grazzi. Vielen Dank, Herr Vizepräsident. Grazzi ħafna, Viċi President. Issa, l-ewel kellim għal minuta u nofs l-onorevoli Estaras Veragut. Grazzi ħafna, President. Ftit iktar minn 60 sena ilu l-25 sena ta' Marzu ġi firmat it-Trattat ta' Roma u bdiet l-Unjoni Ewropea. Kienet fażi ta' ħafna paċi, stabilità, pass li elimina ħafna mid-diviżjonijiet li kienu bdew fl-modi klim ta' Schumann li kien qal li l-Ewropa missa ssir f'daqqa imma konna se nħolquha pass pass b'kisbiet żgħar illi kienu se waslu għal biex juru lil kulħadd il-valur tas solidarjetà dak iż-żmien il-fondaturi ma kinux jifmu eżattament x'kien se jkun il-lan tal-Ewropa imma kienu jafu x'maridux illi eh, li tkun ma nazjonalizmu, nazzjonaliżmu, genocidju, ġenoċidju, razzizmu, xenofobija, il-gwerer u totalitarizmu l-Europa imbidlet xieħet, net nittaqaw iktar nies imma u koll edin eh, nibatu oħrajn il-suq jgħat għandu il-qat, migrazzjoni, nuqqas ta' sigurtà, l-enerġija, l-ekonomija, d-difiża hija Ewropa komplessa u Ewropa mimlija kontrasti. Għanna Eh, l-sfida li nirrispettaw id-diversità u mbagħad l-sfida tal-integrazzjoni soċjali biex eh, niġġieldu kontra dan kif qal il-Kummissarju l-sfida jella nibqgħu ma' din li l-valuri tal-demokrazija, libertà, progress nagħtuhom kontenut dan huma huwa l-kontenut li tawhom il-fondaturi tagħna, però dan jrid isir bil-klim u bil-fatti. Grazzi. Grazie, żewġ minuti għall-Onorevoli Fajon. Grazzi. It-titlu tad diskussjoni tagħna tal-lum hija il rifondazzjoni tal-Ewropa. Ifisser li aħna konxi illi il-fondazzjoni ta' din il-Kamra qed titkisser id-demokrazija l-ugwaljanza rispett. Viċi President Timmermans, inti Eh, semmejt il-retorika populista perikoluża il-bizza ta' ċittadini dawn dil-bazi qed titkisser u dan naraw meta ma jkunx hemm il-konsiderazzjoni tal-kwota tar-refuġġati deċiżjonijiet li jittirdu fuq livell tal-Unjoni Ewropea ma jiġux onorati mill-Istati membri, ma lejn deċiżjoni tal-Kummissjoni li tibda proċeduri legali kontra l-Istati membri li ma japparteċipawx fil-qsin tal-pis. Il-bira aħna ddiskutejna rapporti dwar is-Serbja u l-Kosovo żewġ pajjiżi fl-Unjoni li qed jistennew li jitlu fl-Unjoni Ewropea aħna stretti meta niġu biex nagħmlu monitoraġġ u nikritikaw l-istatus tal-kriterja tal-Kopenhagen, jekk dawn ma jilħux dawn il-kriterja qatt ma jisiru stati membri u ma jibżew da, minn dal-kastik, però huwa ġust li l-Unjoni Ewropea tagħmel dan il-ġudizzju l-Unjoni Ewropea meta għandha xi stati membri illi ma jimxux ma dawn il-kriterji x'se jkun il-kastik għalihom. Dawn huma anomaliji illi xi uħud huma kburin bihom ukoll. Mhux demokrazija mhux responsabilta u laqqas ħelsien laqas ordni u ġustizzja u lanqas disċiplina xi ftit ta' żmien ilu fl-SND aħna appoġġajna l-idea li nibnu skobo ta' demokrazija ikun hemm indikaturi tal-valuri jiena qbilt ma' din il-proposta, però fl-istess ħin il-koll nafu illi nafu x'in is-sitwazzjoni kollox tkejjel iżda xejn mhux se jinbidel sakemm dawk li jiksu regoli ma jiġux ikkastigati huwa minnu li aħna mhuwiex minnu li m'għandniex mekkaniżmi, aħna biss ma nużawhomx. Grazzi. Grazzi ħafna. Minuta għall-Onorevoli Zile. Grazzi ħafna, Sur President. Jekk naqra dan it-titlu tad dibattitu eh, jaddi l-ħin iċ-ċittadini jaraw dawn l-ismijiet, it-titli, u ma jersqux qrib l-Unjoni Ewropea, il-nies tal-Polonja, l-Ungerija, l-Latvja, l-Estonja irridu jifmu l-funzjonament tal-Unjoni Ewropea sabiex il-valuri li il-kol tkellmu dwarhom ma marrux kontra dak li jifmu ma fil-pajjiżi tagħhom. Jekk kull darba jkun hemm fejmi differenti u nibatu informazzjoni differenti lin nies ma jifhmux da mhux utli Għalhekk għandna naħsbu dwar il-mod kif aħna naraw dawn il-kwistjonijiet għandna naħsbu dwar iktar fil-font jekk irridu nifmu aħjar, jekk nitkellmu dwar il-kożjoni soċjali, in-nies irridu jkunu kompetittivi. U għalhekk m'għandniex ngħidu illi l-istati membri huma mdaħlin fi proċeduri ta' social dumping. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa minuta l-onorevoli Pagazza. Grazzi ħafna, President, kollegi, jena ottimista pa' Signora Intfeld għaliex il-nazjonalisti u il-populisti ilhom mana u qegħdin nibdew nifmu x'inhuma id-djufijiet tagħhom. U dak illi aħna eh, bnejna mit-tieni gwerra law għandu l-valur kol f'din id-dinja li qegħdin ngħixu fiha kultant inħossu illi dan ix-xempju Ewropew forsi id-dawl tiegħu qiegħed imajna. Però aħna għandna il-valuri u il-valuri irridu naplikawom biqlubija, b'integrità sabiex iċ-ċittadini jemnuna u jemnu fihom u l-koerenza tkun hemm bejn dak li ngħidu u dak li nagħmlu għaliex inkella ma nistgħux nqajmu entuzjazmu għall-Ewropa fost iż-żgħażagħ li jridu futur, li jridu opportunitajiet u li f'dawn l-aħħar snin aħna verament inqasnihom. Aħna għandna bżonnhom li żgħażagħ, għanna bżonn li dawn ikunu żgħażagħ li jaħdmu li jkollhom entuzjazmu u passjoni għall-Ewropa kif għandna aħna. Grazzi. Thank you very much. The next... Grazie ħafna l-kellim li missa l-minuta l-Honorable Anderson. Il-Brexit eh, kienet eh, lezzjoni l-Unjoni Ewropea trid tkun ibbażata fuq id-demokrazija, eh, id-stat ta' dritt, u sovranità. Però naħseb li qed nisemgħu ħafna kliem fuq l-Ewropa fuq żewġ binarji armata tal-Ewropa u dan huwa żball l-aħħar ħaġa li rridu huwa iktar integrazzjoni u fondi li jmorru għal riċerka tal-armata. Irridu aktar solidarjetà in-naħa ta' fuq tal-Irlanda votat kontra Brexit, però il-vot demokratiku tara ġinjorat kejja ftejjim ma' nazzjoniet maquda li aħna rridu niġu protetti. Aħna nemnu illi l-Irlanda ta' fuq hija għadda tkun fl-Ewropa, però rridu Ewropa ta' nies indaqs ħadd ma jiġi ignorat. Nistew naqraw il-proklamazzjoni tal-Irlanda, grazzi. Now for one minute. Uh, grazzi għal minuta Raymond Finch. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju. Intom titkellmu dwar rifondazzjoni fl-Ewropa msejsa fuq il-valura, il-valuri għakrata f'istituzzjoni demokratiċi li jipromovi ekonomija prospera f'soċjetà ta' ġustizzja. Aħna fir-Renju Unit se nkomplu il-triq tagħna l-indipendenza u niksbu dan kollu il-vizjoni tal-Ewropa hija opposta għabbażi ta' opportunitajiet u neokolonializmu hija ankrata f'istituzzjonijiet li huma kontra d-demokrazija u iwaslu il-faqar nuqqas ta' tama diviżjoni f'ħafna mill-istati. Irridu biss naraw id-distruzzjoni tal-ekonomiji tal-Ewropa tan-nofsinhar il-sara bħal 48% ta' zaza għada eh, fil-Greċja tista' tissolva biss tickets tal-ferrovija ta' mhux biżejjed. L-unika mod kif l-Unjoni Ewropea tista' tilħaq it-kabbir u l-ġustizzja huwa li l-istati membri jitilqu mill-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you very much. We now hear from Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Dilstra. Minuta. Grazzi ħafna, Sur President il-valuri Ewropew huma xi ħaġa li l-istati membri u ċittadini ħarsu li mod differenti mill-Unjoni Ewropea. E, Brussel ma jistax waqaf invażjoni, ma tistax tpoġġi s-sigurtà fuq l-immigrazzjoni. Irridu niġġieldu l-populiżmu. Brussell għandu viżjoni iktar pozittiva ta' Turkija mill-Renju Unit u dan ma jistax jibqaddej. Naħseb li rridu fondazzjoni ġdida l-kooperazzjoni Ewropea u din il-kooperazzjoni tista tkun ta' suċċess biss jekk l-istati membri jkunu jistgħu imexxu. Vantaġġ ikun illi nkunu nistgħu neħilsu mill-Parlament u bekk nifrankaw 9 biljun ta' spejjeż ta' rikostruzzjoni għal pass fi Brussell. L-Onorevoli Sinjados. Huwa indispensabbli illi ikollna konferenza dwar ir-rifondazzjoni ta' l-Ewropa u futur komuni għal stati illi se jagħmlu definizzjoni ġdida tal-prioritajiet sa dak iż-żmien jekk id-deċiżjoni li tittieħed fil-Kunsill jekk tkun unanima tittieħed skont maġġoranza kwalifikata skont in-numru ta' stati membri u fir-rigward tal-Kummissjoni rridu eh, nindirizzaw id-deficit demokratiku u rridu najdu x'numa il-pożizzjonijiet u l-opinjonijiet tal-ministri. Hemm bżonn ukoll li konna soluzzjoni viabli li ma tippruvax sempliċement teħles mill-modell attwali rridu nifokaw fuq kwistjonijiet illi għandhom natura Ewropea bħal per eżempju il-bidla fil-klima Grazzi. Danke sehr, jetzt uh, anderthalb Minuten. Grazzi, ħafna il-kellem limes l-onorevoli Koju. Grazzi, ħafna, Sur President. Putin ġi lura sa għal gwerra birda għati militarizza l-frontieri u Trump et eh, jiprofa jeqret kollox. un il-populisti u koll Issa, kif reagixxew il-populisti? Robert Schuman, wieħed mill-fundaturi tal-Unjoni Ewropea, għal l-Ewropa timbena meta namlu l-affarijiet b'mod konkret, mhix biss Ewropa tal-ekonomija, imma Ewropa għaċ-ċittadini. Aħna l-bira fakkarna 30 anniversarju ta' Erasmus ideja ta' Ewropa maquda, il-ftejim ta' Pariġi pereżempju li huwa sinjal illi l-Ewropa qiegħda taħdem għal futur tal-umanità għal moviment ħieles tal-persuni ġifiri hemm ħafna affarijiet li qed isiru flimkien, ħafna opportunitajiet li qegħdin jinħolqu. Aħna għanna l-ikbar programm għal biex nappoġġaw ir-riċerka u x-xjenza miftuħa. U li huwa Orizzont 2020 dik hija l-Ewropa, Ewropa ta' ċittadini, Ewropa ta' nies. Għalhekk aħna m'għandniex nambu rifondazzjoni tal-Ewropa, għandna bżonn konferma tal-Ewropa. L-Ewropa huwa l-post fejn aħna ngħixu huwa l-ambjent li aħna naħdmu fih, naħdmu favur iċ-ċittadini, favur l-ambjent u irridu verament illi nirrispettaw l-obligi li aħna ħadna. Grazzi ħafna Sur Koejo. L-Onorevoli Nidemola għal-minuta. Grazzi ħafna. L-Europa bħalli kieku mitlufa qed tiffaċċa ħafna sfidi u ħafna konflitti aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar il-futur ta' kull wieħed miċ-ċittadini tagħna. Wasalna f'sali pit-toroq huwa il-żmien ta' fejn il-bliet u il-pajjiżi tagħna kienu omogeni spiċċa qed naraw rivoluzzjoni industrijali, diversità kulturali, globalizzazzjoni, id-dinja qiegħda tinbidel inħin kollu. It-tweġibiet u tradizzjonijiet ta' qabel m'għadhomx japplikaw għandna bżonn ta' pjan għar rifondazzjoni tal-Ewropa Naħseb illi l-progress, is-solidarjetà, libertà u s-sigurtà irridu jkunu is sis tal-Ewropa. Irridu nistrutturaw l-Ewropa b'tali mod sabiex il-mibeda, l-istigmatizzazzjoni, diskriminazzjoni ma jkollhomx post. Irridu Ewropa inklusiva fejn kulħadd iħossu komdu u fejn ħadd ma jibżam il-futur imma iħares il-qoddim b'tama. Grazzi l-Onorevoli Czarnecki. Sur President, aħna politikanti u għanna nitkelmu bil-miftuħ. X'kienet il- x'kien il-bażi tas-suċċess tal-Komunità Ewropea tal-Faham u l-Azzar għaliex is-6, 9, 12, 15 il-pajjiż kienu qegħdin jaħdmu skont konsensus. Kienu jaqblu fuq ċerti affarijiet u ħadmu flimkien fi spirtu ta' solidarjetà imma ħadd ma kien qed jimponi xejn fuq ħadd Franza kontra pajjiżi l-oħrajn dan kien l-argument propju fil-bidu fin-nisel tal-Unjoni Ewropea anki dwar il-politika agrikola komuni mbagħad iddeċidew illi sabiex ikunu jistgħu jaħdmu flimkien jikkoperaw aħjar u sabiex ebda pajjiż ma jbati ftemu bejnietom. Jina naħseb illi s-suċċess tal-proġett Ewropew narawħ meta naġixxu b'solidarjetà, meta ikunem konsensus u li ħadd ebda pajjiż ma jipprova joħnoq pajjiż ieħor. Uh, nafżakom illi maħniex qegħdin nieħdu blue cards, ir-regoli tal-proċedura għall-artiklu 153a u maċari fuq dan il-punt għal-minuta l-Onorevoli Vikstrom l-Eurobarometru li kena dan l-aħħar wera illi hemm appoġġ qawwi għal kooperazzjoni Ewropea fost iċ-ċittadini u qed nieħu gost illi dejjem aktar nies qegħdin jitkellmu favur l-Unjoni Ewropea u ridu aktar kooperazzjoni. Iċ-ċittadini jemnu issa fil-futur u l-ispirazzjoni tagħhom għandha tkun dik il-ħaġa li tmexxi il-ħidma tagħna bħala politikanti wara ħafna riżultati elettorali pożittivi biex ma nsemmix il-Macron fi Franza, edin naraw politika ċentrista qawwija fl-Ewropa sabiex nkunu nistaw nkomplu nizviluppaw l-Unjoni Ewropea. Aħna ma nistawx noqogħdu fejn aħna weqfin, irridu nieħdu l-passi li jmiss, irridu nsibu soluzzjonijiet adattati għal futur għal problemi transkonfinali u naraw settur wara l-ieħor. U anki l-istess Eurobarometru li referita li qabel jgħidilna wkoll li għandna bżonn nieħdu responsabilità komuni għal migrazzjoni, il-klima, nafu l-ġlieda kontra terrorizmu rridu niżguraw futur pożittiv għaċ-ċittadini u dana nista' nagħmluh biss jekk naħdmu flimkien. Għal minuta Kostas Hisogonos, minuta. It-trattati ta' l-Unjoni Ewropea jgħidu li l-Unjoni Ewropea bbażata fuq il-valur tal-libertà, demokrazija, ugwaljanza, stat ta' dritt u rispett ta' drittijiet tal-bniedem u il-an tal-Europa huwa il-promozzjoni tal-paċi u l-prosperità. Ma fir realtax qed jiġri qed naraw li l-Unjoni qiegħda taċċetta il-ksur tal-Stat ta' dritt fl-Ungerija u fil-Polonja fl-istess ħin il-politika ta' austerità imposta mid-żona tal-Euro qiegħda twassal għal tnaqir tal-drittijiet fondamentali soċjali, dritt tal-servizzi tas-saħħa, assigurazzjoni, il-negozjar kollettiv u anki il-wieħed toħloq familja b'mod partikolari fil-pajjiżi ta' nofsinhar bħal Greċja. Jekk aħna rridu illi ikkonna prospetti għall-integrazzjoni Ewropea irridu nuru fid-der illi l-anijiet tal-Ewropa għadhom japplikaw u dan rridu nuruħ issa b'mezz ta' tbiddil ta' politika qabel ma jkun tartwis. Grazzi ħafna. Issa għal żewġ minuti l-Onorevoli Lundgren. Grazzi ħafna, Sur President. L-Europa hija ibbażata fuq valuri dan huwa s-suġġett tad-dibattitu tal-lum responsabilità għal flus tal-kontribwenti tat-taxxa għandu jkun propju wieħed mill-pilastri ta' dan is-suġġett il-ħtieġa li nġeddu u eh, nerġaw nibnu il-bini il bini tal parlament fi Brussell, bini illi intem fl-1993 u sewa ħafna flus. Issa sar ħafna eh, sar ħafna xogħol fih u dan ix-xogħol spiċċa fl-2014. Imma issa rridu naraw xemma lina għal futur sabiex il-Parlament Ewropew ikun jiġbaħ iktar lil kongress tal-Istati Uniti. Ma nafx jekk din ix xi viżjoni għal sistema ta' stat Ewropew ma' u. Tiġifiri aħna rridu nallokaw 4.4 miljun krona eh, Svediż għal dan il-proġett. Dan huwa ammont enormi għaliex fl-aħħar mill-aħħar din id-deċiżjoni eh, tista' tiswilna ħafna flus, jiġifieri aqsa ħansitra 30 biljun krona Svediż Iċ-ċittadini Ewropej irridu verament jużaw il-flus tal-kontribuzzjonijiet tat-taxxa tagħhom għal binjiet fi Brussell naħseb le. Naħseb dinja l-aħħar ħaġa li jridu jonfqu l-flus fuqha. Għalhekk fl-aħħar mill-aħħar naħseb irridu nkunu realistiċi, naraw kif qegħdin nonfqu l-flus tal-kontribwenti tat-taxxa, irridu nonfqu l-flus b'mod responsabbli, ma nistgħux noqogħdu nisparpaljaw il-flus b'dal mod. Jekk inti għandek diġa bini tajjeb, m'għandekx għalfej twaqqaw u terġa' tibni mill-bidu, dan huwa ġen. U żgur li ċittadini mhux se jilqawha tajjeb din l ideja Grazzi. Dank, Herr Lundgren. Wir hören jetzt für eine Minute von Georg Mayer. Grazie, l'onorevole Mayer. Ja, danke schön, Herr Präsident. Europä Grazie ħafna, Präsident. Il-valuri Europei xirridu najdu bihom dawn il-valuri Ewropej? Min se jiddefinixxi x'inhuma dawn? Taħseb illi nistgħu nagħmlu ħaħna dan ix-xogħol Le, huma biss iċ-ċittadini Ewropej li jistgħu jagħmlu dan u hemm differenzi enormi fl-Ewropa. Eżis kollegi, hemm ħafna diversità u din hija xi ħaġa li għandna nożuha istituzzjonijiet demokratiċi effettivi iva mela le din nista' naqbel magħha din l-idea imma istituzzjoni demokratika effettiva għandha bżonn oppożizzjoni wkoll. U jekk wieħed jisma lis sinjura Intevel donna tibża minna l-oppożizzjoni u ma mhux tożza, kultant nieħu l-impressjoni illi l-kol kemm intom tridu toqogħdu tajdu l-istess affarijiet lil xulxin, iċċabxbu lil xulxin, ittappu fuq dar xulxin u daqshekk. Grazzi ħafna. Għal minuta l-Onorevoli Balcio. Grazzi. Signora Intervelt. identifikat ċerti partiti bħala nazzjonalisti u għalet li jem biss verità waħda. Imma memx verità waħda jekk aħna noqogħdu ngħidu kemm hemm bżonn ta' integrazzjoni, ma nistgħux imbagħad noqogħdu nippuntaw sabajna lejn l-oħrajn u ngħidu li dawk huma imuru kontra l-ispirtu Ewropew. Sur Vejba tkellem dwar il- in-nisel nisrani tal-Ewropa u hawnhekk qed nitkellmu dwar id-diversità. Ħanikwota lil Robert Schumann, fondatur. L-Ewropa ma tistax tkun integrata permezz ta' struttura komuni. Jew tkun Ewropa nisranija jew ma jkunx hemm Ewropa. Dan kien Robert Schumann illi qalhom dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna għal minuta u nofs l-onorevoli Xogor, jina minix fost dawk illi nħoss illi hemm bżonn nerġgħu nibdew l-Unjoni Ewropea mill-bidunet mannix bżon rivoluzzjoni. ħafna mill-affarijiet li inwaħlu fl-Europa għalihom mumiex it-tort tal-Europa bħad deficit demokratiku nista' ngħidilkom li l-proċess leġislattiv Ewropej huwa ferm iktar trasparenti, responsabbli u inklusiv minn dak li għandna f'pajjiżna. Għalhekk hemm bżonn hemm lok biex inkunu iktar effettivi u reżiljenti u nindirizzaw aħjar l-istennijiet ta' ċittadini il-trattati joffru soluzzjonijiet għal dawn il-problemi, ma ħafna drabi ma nagħtux kawsu. Meta wieħed iqis dan il-titlu, wieħed ma jistax jgħid illi dan id-dibattitu mhux wieħed ambizzjuż ħanħarsu l xjajt l-artiklu 2 ta' trattat l-Unjoni Ewropea suppost hija bbażata fuq il-valur tal-ugwaljanza, non-diskriminazzjoni u rispett tad diversità ma dana kollu għad baqalna x'naqtfu biex niżguraw li dawn il-valuri jkunu mħarsa fil- fil-qassam tal-minoranzi eh, nazjonali lingwistiċi għatem id-diskriminazzjoni u din id-diskriminazzjoni għandha impatt negattiv fuq il-lingwa u l-kultura tan nies illi huma jappartienu għal dawn il-gruppi. Iktar minn 60 miljun ċittadin qed jistennew illi l-istituzzjonijiet Ewropej eh, jagħtu każ dak il ilhom jitolbu. Grazzi ħafna Onorevoli Xogur. Issa għal minuta l-Onorevoli Leinen. L-Unjoni Ewropea miex suq kbir hija komunità politika u nħadnu valuri li inna niġġieldu għalihom għal sekli wasal il-moment illi l-Unjoni Ewropea tagħmel il-profil politiku tagħha aktar viżibbli. Sur Viċi President, għandek raġun tajt li rridu nġildu għal dawn il-valuri. U eh, jekk hemm xi deficit ta' demokrazija fl-istat ta' dritt, nuqqas ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem irridu nikkorreġuhom dawn iċ-ċittadini hekk iridu. U jekk jekk ikun hemm biċċa xogħol li ma ssirx, żgur insibu li xi ħadd ieħor li se jagħmilha minn flokna. Ma rridux nagħtu l-impressjoni li l-Unjoni Ewropea eh, ma kapaċi tagħmel xejn qed naraw dan pereżempju fid-dumping fit-taxxa u ħafna qsma oħrajn, hemm ħafna qsma politiċi illi rridu nindirizzawhom nittama illi l-white paper se twassal għal programm wieħed għal laqda futura tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Trebesius. Grazzi. Mela, il-rifondazzjoni tal-Europa imsejsa fuq il-valuri ankrata f'istituzzjoni demokratiċi u li tippromuovi ekonomija prospera f'soċjetà ta' ġustizzja u ta' koeżjoni. Meta nisma' daw l-affarijiet, jiġu f'moħħi ħafna ħrejjef. Il-fatt li qegħdin nitkellmu dwar ir-rifondazzjoni tal-Ewropa biex ikonna dan ir-riżultat ifisser li qed nammettu illi fallejna. Jider ċar illi iż-żona tal-euro mhijiex qed taħdem sew. Wasanna propju fl-aħħar qed nitkellmu dwar l-immigrazzjoni, dwar soċjetà multikulturali, dwar il-ksur tal-liġijiet. Dawn mhumiex l-eċċezzjoni, anzi saru ir-regola u ħafna nies qegħdin jitolbu l rappreżentanti tagħhom biex jidħlu fiktar eh, ċentralizzazzjoni, iktar pjanar tal-ekonomija, iktar burokrazija u mhux biss u mhux biżejjed responsabilità propja inqas enfasi fuq id-diversità, inqas kreattività, aħna verament hekk irridu nimxu. Grazzi ħafna, Signora Torbesius, l-Onorevoli Albiol Guzman. Grazzi ħafna din l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq prinċipju neoliberali fil-kontroll tad deficit, liberalizzazzjoni tas servizzi, Bank Ewropew eh, maqlub, istituzzjonijiet antidemokratiċi u iktar u iktar li kienet mibnija ban wieħed is-suq uniku U danna mhux se jinbidel b'xi erba' riformi naqrar finar l u white paper. U, u madam li wassulna għal Brexit, għal populizmu, nazzjonaliżmu u, u zdidet l-inugwaljanza Eh, l-Europa ta' seta, ta' TTP, tal-immigranti, ta' Maastricht ma tistax tagħti tweġibiet għal bżonnijiet tal-maġġoranza, imma dana ma jfissirx illi aħna rridu nfarku l-Ewropa. Le, intom tridu din l-Ewropa, Unjoni Ewropea tal-multinazzjonali, aħna rridu nibnu Ewropa għal klassijiet popolari u rridu nibnuha bil-ħaddiema tal-Ġermanja, ta' Franza, tal-Greċja, tal-Portugal, kollha flimkien. Vielen Dank. Jetzt uh, eine Minute, Frau. Zjafna. Għal minuta il-kellima li jmiss. L-Onorevoli Vonstock, grazzi ħafna President, diskussjoni li għanna l-lum jisimma l-rifondazzjoni ta' Europa msejsa fil-valuri e, e, u e, li tipromovi ekonomija prospera f'soċjetà ta' ġustizzja u ta' koezjoni. Jiena nħoss li konoxximent huwa tajjeb għandna irridu narfu li n-nies u huma qed jirrikonoxxu l-ħtieġa li nerġgħu nibnu. Ħatmu hawnhekk kontra d-demokrazija iva din titqu. Għax intom tgħidu li intom favur id-demokrazija u l-problema hija li hawnhekk qed ninqasmu bejniet għax rrid konna valuri mal-istat ta' dritt u rrid infakkar li Fit-trattat m'hemmx referenza għal patrimonju nisrani dawn huma l-valuri skont il-kelima li nbniet fuqhom l-Ewropa dak irridu nkunu konxi fuq tiegħu u d-demokrazija u l-istat ta' dritt hija xi ħaġa li nistgħu eh, naħdmu rridu naraw x'nifhmu bihom il-valuri. Il-kalima li jmiss l-Onorevoli Zani, grazzi President, Innaħseb it-titlu ta' dan id-diskussjoni huwa appozz hija teżat mija fil-mija fuq il-problema li qegħdin ngħixu llum. Fuq kollox qed nużaw it-terminu rifondazzjoni. Kull meta xi ħadd jitlob rifondazzjoni xi ħaġa nkisret u tispiċċata hawnhekk l-Ewropa eh, tkisret mill-politiki imposti mill-Unjoni Ewropea Irridu nagħmlu differenza bejn l-Ewropa u l-Unjoni Ewropea. Dawn huma żewġ kunċetti differenti. L-Ewropa hija ħaġa, l-Unjoni Ewropea hija oħra skont il-kellim. Ejja nieqfu b'din ir-retorika bla sens jisu li memx alternativa xlif l-Unjoni Ewropea. Iġifri hemm żewġ konċetti, un qed jitkellmu qed nitkellmu fuq żewġ e, tlet punti li fuqhom l-Ewropa falliet. Għandna trattati garanziji ta' istituzzjonijiet garan e, e demokratiċi daw mhumiex garantit e, demokratiċi illum illum meta nipproponu ekonomija prospera e, l-Unjoni Ewropea falliet fil-progress tagħha, fil-progress ekonomiku. L-uniku mod kif nistgħu nagħmlu rifondazzjoni fl-opinjoni tiegħi huwa li nabbondunaw daw it-trattati li fallew u nerġgħu niffondaw l-Ewropa fuq egalità u fuq bażi indaqsa l Il-konflitt enormi li jeżisti bil modelli soċjali propost u dawk tal-nazzjonijiet huwa kbir. Nitkellmu fuq konkorrenza, fuq profitt, kunċetti li huma eh, kunċetti li jem eh, fil- per eżempju fil-Kostituzzjoni fl-ewwel artikli li titkellem titkellem fuq ix-xogħol, ir-responsabilità tax-xogħol bħala element fundamentali tal-produzzjoni. Illum l-Unjoni Ewropea, fl-Unjoni Ewropea da mhux jiġri u baċċar li jekk iridu nimxu l-qudiem l-uniku mod huwa li nkissru l-Unjoni Ewropea għax din hija il-koronazzjoni ta' żewġ proġetti l-imperjalizmu li ġej mill-Ġermanja u d-disciplina li ġejja mill-trade unions f'dak li għandu x'jasam ukoll mal-pajjiżi periferiċi. Grazzi ħafna. Tajjeb wisq. Is-Sinjura Grappini għal-minuta. Grazzi President, Kummissarju, jiena mux se noqgħod eh, eh, inlabla fuq it-titlu mandi xejn ngħid, però ħan fuq l-essenzjali irridu nirrisettjaw l-Europa, għax inkella ma jirnexxinix. Irridu nibnu l-Europa fuq il-valuri. Kummissar jek joġbok tamilx xenarji, toqgħodx iżid ma' xettiċiżmu Ewropew, għaxien għal pajjiżi qed il-kellima u għall ewropa kollu xirrit ikun bazat fuq il-valuri. Imma pajjiżi kien membru ilu membru eh, għal xar snin u għadu barra mix Schengen u barra minn ħafna affarijiet. Eh, L-Unjoni Ewropea għandha sistemi differenti fiħdana. U rrid aħna rrid konna aċċess għal kulħadd, aċċess indaqs għana ninvestu iżet fl-edukazzjoni biex in iktar jifmu eh, il-makkinarju ta' elezzjoni ta' rappresentanti tagħhom u għaffariet li jgwidawna meta niġu għal-mexxejja tagħna. Anka mexxejja Ewropej u nazzjonali tagħna huma responsabbli ta' dan. Irridu Ewropa bbażata fuq il-valuri. Il-kelim li mis. Dat is het motto van de Europese Unie kern van dat motto is dat je dus rekening houdt met elkaar. U essenzjali illi nikkonsidraw il-xurxin, nirrispettaw il-xurxin u l-kulturi ta' xurxin. Għaliex le? U issa jina nħoss li il-rappresentant tal-grupp illi ja ik kritika għal iżjed Ewropa, allura di sempliċement e, e, e, noħduwa neskludwa bħala populizmu. Imma jrid xsir konsiderazzjoni ċa serja kemm validità għal dil kritika għax danu li wassal għal Brexit u jina naħseb li ħaġa tajba li aħna nitkellmu ma' xulxin u nitkellmu fuq x'nistgħu nagħmlu b'mod differenti jew aħjar. Imma jina pretendi il-grupp għal dej jispettaw il-ħattijħor u min ikollu opinjoni differenti minn tagħhom. U issa u issa għal-minuta Isur Silva Pereira. Grazzi ħafna, kummissarju, għanna e, dal-axħar għanna aħbarita iktar pozittivi, ma ma namlux il-illużjonijiet. L-Unjoni Ewropea ta' dejja minn kriżijiet għanna ċerti l-akku vojt e, e, anka fil-kostruzzjoni kif mibnija l-euro u hemm tweġibiet li huma żbaljati għal din il-kriżi. Dan il u li rridu naħdmu fuqhom l-affarijiet il-kriżi tal-proġett Ewropew hija kriżi essenzjalment ta' valuri. Nista' nibda bil-valur ta' solidarjetà. Għanna bżonn solidarjetà ma nerġewx niġu biex mhux se jkun hemm soluzzjoni tal-lebda waħda mill-problemi jekk ma jkunx hemm solidarjetà. U irid iċ-ċittadini jużaw, ridwom jużaw l-elezzjonijiet biex jagħtu tweġiba ta' solidarjetà għal proġett Ewropew u biex nifrun biex biex il biex niffaċċjaw il-problemi li qed jiffaċċjaw ċittadini. Grazzi u issa l-kellim li jmiss sal-minuta l-Onorevoli Udarowski. Eżis kollegi, f'dan id-dibattitu aħna konet nitkellmu fuq il-padri tal-Unjoni Ewropea. Din hija ħaġa ġustifikata ħafna. Nirreferi għal regoli ta' integrazzjoni il-padri fundaturi femu li il-ġit komuni da kollu għabbażat fuq kultura Ewropea għanna jina nifhem xqal is-sur Weber, aħna ma nsewx nifmu l-kultura Ewropea mingħajr valur insara. Ma nistax naċċetta li ntrattaw din ir-reliġjon li għamlet xilita kollha u li kienet daqshekk importanti u li di għandha tkun iċċensurata ġewwa l-Ewropa. U llum il-ladu ta' dakollu ja protezzjonizmu ġelment ta' pajjiżi ta' gvernijiet ta' pajjiżi sinjuri, jgħalqu s-swieq u l-futur tal-Unjoni tal-Ekonomija Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, għal-minuta is-sur Zani. Grazzi ħafna, President. Mm ċertu gruppi ta' nies illi qed jitbedu mill-Ewropa, dawn iridu jerġgħu jinterpretaw l-Ewropa, iridu jinterpretaw ħażina u hekk qed nitkellmu fuq demokrazija, stat ta' dritt u solidarjetà illi spiss ingħataw il-ġemp. Eh, riċentement fl-Ewropa kien hemm ħafna elezzjonijiet u ħafna drabi kellna sempliċiment nittamaw illi l qawwiet estremisti li hawn fl-Ewropa ma jirbħux. Imma ma rajniex forsi riżultati estremament ħażina, rajna anka saħansitra xi riżultati pożittivi. Irridu ninkwetaw fuq dawn il-gruppi ta' nies li qed jitbedu mill-valuri Ewropej. Qed nitkellmu pereżempju fuq il-gvern ta' Orban u il-mod kif l-influenza Russa edha tiżdied b'nara naturalment huwa wkoll riskju għas-sigurtà il-miżuri tista' tieħu il norvegja tista' tieħu ċertu miżuri ma bżonn elezzjonijiet nazzjonali wkoll. Ta' kif Jiena konvinta illi biex naħdmu għal futur tal-Ewropa irridu nkunu nafu eżattament x'inhu huma l-affarijiet essenzjali. Irridu ikun hemm irid ikun hemm bażi soda tal-eruq tagħna huma l-valuri ta' demokrazija, paċi u ġustizzja. U dawn mhumiex valuri inutli għaliex id-demokrazija fl-Ewropa hija meħtieġa meta meta qed naraw dawn is-sitwazzjonijiet anke um hija meħtieġa meta qed naraw konflitti barra mill-Unjoni Ewropea. U l-ġustizzja soċjali hija wkoll meħtieġa meta qed naraw li f'dawn l-aħħar snin żdiedu id-diżugwaljanzi f'ħafna partijiet tal-popolazzjoni, għalhekk importanti ħafna li jkun hemm suċċess tal-integrazzjoni u dan irid jistaħħaħ f'sitwazzjonijiet ta' kriżi bħal dik li għandna qudiemna. Junker qed jgħidilna ċertu ipotezi, imma aħna ma nistgħux nażlu li ma' Ewropa li f'sat membru jkollok tip ta' Ewropa f'sat membru tip ta' Ewropa oħra m'għandniex ħames alternattivi għandna tnejn. Jew nirbħu flimkien jew nitilfu separatament Grazzi tassew l-onorevoli Toja naddu sal kommissjoni jekk joġbok, Kusarju Timmermans, bil-mikrofonu jekk joġbok. Just a few reflections. Ftit riflessjonijiet bażi ta' dak li smajt f'dan id-dibattitu. Bħala teenager jiena kont imur fi Spanja wara id-dittatorjat. U bħala zazu Holandis kont ixxukjat li nara il-faqar f'dan iż-żoni rurali fi Spanja, mhux faqar ekonomiku biss, imma anke faqar morali. Il-vjolenza domestika kienet endemika. It-tfal ma kienux imorru skola, jew ftit kienu jmorru, ah, speċjalment it-tfajliet, ma kienux jiġu mħajra li jmorru. Issa ħarsu l-Ispanja waraw x'kisbet. Din mhix eh, grazzi l-Unjoni Ewropea, imma grazzi għal esporti ta' Spanja ma ma naħsibx illi kien jirna x'inhom jagħmlu dan kollu mingħajr ma jkunu membri tal-Unjoni Ewropea, tal-Nazzjonijiet ħilsa. Pala soldat, jiena kont imħarreġ biex niġġieled fil-blok tal-Vant fl-1989 il-walking down kien li kienet l-aktar avveniment politiku importanti f'Ħajti Dak iż-żmien il-Polonja kienet il-Polonja kienet għar mill-Ukrajina, ħarsin il-Polonja illum. L-ekonomija hija ħames darbit u darbit ikbar mill-Ukrajina dan mhuwiex riżultat tal-Unjoni Ewropea huma il-Pollakki li kisbu dawn ir-riżultati. Imma naħseb li l-Unjoni Ewropea għenet biex inkisbu dawn ir-riżultati, speċjalment fir-rigward tal-istat ta' dritt mhux biss tal-ekonomija imma dwar indipendenza, kwistjoni ta' indipendenza tal-rati, tal-ġlida kontra l-korruzzjoni, indipendenza tal-istituzzjonijiet. ġifiri jekk illum hemm min jgħid illi l-Unjoni Ewropea hija diżastru, naħseb li kienu omja f'dawn l-aħħar 14-il sena. Ejja ma għanti 40 sena, ejja ma ninsewx l-istorja u l-kisbiet politiċi tagħna f'din il-kriżi jistanna l-iktar eh, xogħol f'Ewropa ma ħafna ostakli x'nelbu. Ejja naraw x'inha x'hom jelbu in n tagħna, l-ġenerazzjonijiet ta' qabilna aħna nistgħu nagħmlu aħjar u niksbu aħjar. Ejja man. Ejja ninkoraġġixxu lil nfusna. Il-valuri li jabbażata fuqhom l-Unjoni Ewropea huma f'artiklu 2 ta' trattat. Dawn il-valuri ġew iffirmati u ratifikati minn kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Iva hemm differenzi kulturali u kull tip ta' differenzi. Imma dan l-artiklu numru 2 huwa vinkolanti fuq kull stat membru u kull attur f'dak l-istat membru U ma nistawx ninjoraw din ir-responsabilità billi nargumentaw fuq kwistjonijiet kulturali u raġuni għalfejn qegħdin nitkellmu dwar it-tissieħ tal-eruq tagħna ir-rifondazzjoni biex ngħidu hekk għaliex nafu li l-Ewropa ma tistax tinkisser. Immissa li rajna li l-valuri fundamentali tagħna qegħdin jiġu minati, qegħdin jiġu attakkati, nafu li rridu niddefenduhom u nitkellmu favorihom aktar minn qatt qabel u nixtieq ngħid ħaġa oħra fuq il-valuri fundamentali kristjani tal-Ewropa. Iva, da żgur li l kristjanità għandha rwol importanti ħafna fuq l-iżvilupp tal-valuri tagħna, iżda jiena nħoss niskomdu ħafna bħala persuna kristjana li isna najdu illi għanna dritta tal-awtur fuq, fuq l-Europa għaliex aħna kristjani. Ma kieku maħnixaw minnajr dawk li huma humanists, il-knisja il antika kella bżon min jiftelajneja l-Ispanjoli ma kienux l-ateisti, l-atej li waslu għall-Inkwiżizzjoni, ejja għalhekk inżommu f'moħħna il-valuri tagħna huma ibbażati fuq aspetti differenti u mhux minn viżjoni politika waħda. Vielen Dank, Herr Vizepräsident, äh, und jetzt äh, für den Rat noch. Grazzi tassew, issa fissam il-Kunsill Onorevoli Dalli. Grazzi tassew, Kommissarju Onorevoli Membri, nirringrazzjakom għal dawn il-kommenti illi ħadna nota tagħhom u tista' serraħ moħħok illi riflessjonijiet fuq il-futur tal-Ewropa se jkunu fost l-iktar prioritajiet tagħna. Irridu naraw ukoll x'alternattivi għandna għall europa għal futur u biex nagħmlu dan għandna nżommu f'moħħna żewġ affarijiet. L-ewwel li l-Unjoni Ewropea ma tistax minnhom da solvi il-problemi kollha bħal maġija u li rridu nibbilanċaw l-ideali tagħna ċertu limitazzjonijiet li jista' jkun li jillimitaw l-ambizzjonijiet tagħna iżda rridu nkunu realistiċi dwar dak li nistgħu u ma nistgħux niksbu. Grazzi tassew. Grazzi sew, bekk inkonklu